Uh, so good morning everybody. Uh, could we um Lodwa tajba lil kulħadd. Kieġabkom ħudu postkom biex nibdew it-tieni sessjoni tal-Kumitat Imkom. Kumitat ta' Internu Intern Protezzjoni tal-Konsumatur. Jiena nixtieq nilqa fil-postijiet tal-viżitaturi llum għandna delegazzjoni ta' personnel mill-Awtorità tal-Kompetizzjoni Turka. Torka. U ma parti minn program intensiv mill kulles tal-Ewropa biex ikollhom parteċipanti fil-liġi tal-kompetizzjoni. Nishtuq kom merħba unek, aħna musar inkopru il-liġi dwar il-kompetizzjoni, musar kun hemm aspett interessanti fl-opinjoni tagħna. Missur Buzoj li ser nitkellmu dwar dal wad dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Nishtiq ġbilkom l-attenzjoni li fil-11 ser ikonna prezentazzjoni speċjali ta' xi studi dwar l-impatt ta' reklamar fuq l-aġir fuq l-imġiba tal-konsumaturi. Għanna żewġ riċerki li jirdu jiġu li ser jiġu prezentati pala parti mill-xogħol tal-kollega tagħna Sur Ġuvan. Din il-preżentazzjoni ser tibda xi 11. Qabel ma ngħaddi l-mikrofonu sur Bużoj nixtieq ngħidilkom illi kellna laqa ta' sijaw nofs, laqa tal-koordinaturi dal-ħodu biex niddiskutu xi punti strateġiċi li ser jindbatu lill-membri bħala deċiżjoni formali. Nixtieq ngħidilkom illi s sessjoni li mista dan il-kumitat apparti dik tal-lum, ta' dal-ħodu tal-lejla għar nofs ta' wara nofsinhar, il-laqa ser tkun fit-2 ta' settembru ser tibda fl-10. Għanna ser inkunu edin adottaw ismih mis-senjura rural dwar il-budget u il-rapport u koll l-opinjoni ta' Sur Korea de Campos. Allura, 2 ta' settembru fl-10, bilna dwar agenda u koll ser konna laqa in kamera speċjali dwar dirti tal-konsumatur wara laqa formali tal-komitat. Issa, nadu l-opinjoni tal-Kumitat tagħna dwar is-26 rapport annwali dwar montarax tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea Il-rapporter tagħna sur Buzoj ser jippreżentanna dan. Mbaħt, ser nieħu interventi mir-rappreżentanti tal-gruppi u sin sabu ma' llum. Ser nibdew b'rapporter tagħna sur Buzoj mbaħt għu senjura Rapti, Sinjura Rural. Minnix nara xi shadows jew rapporters oħra preżenti hawnhekk. Forsi li pipi jistaw għablu xaħad biex jikommenta u kol, allora sur bużojek joġbu. Is-26 rapport annwali dwar matoras tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea huwa ta' importanza kbira għal komitat tagħna minħabba li kien hemm xi problemi dwar is-suq uniku marbuta mal fatt li xi ħadd ma japplikax il-regoli tal-Unjoni Ewropea. L-applikazzjoni hija essenzjali mhux biss minħabba li hija liġi imma għaliex tista' tippermetti li ċittadini għawdu mill-benefiċċji ta' suq intern jekk dawn jiġu applikati kif għandu jkun. Fir-rapport ta' tnedija mill-ġdid tas suq uniku li aħna diskutejna Is-Sur Monti kellu raġun li jitkellem dwar l-infurzar tal-liġi tal-Unjoni Ewropea biex niżguraw illi s-suq intern jaħdem ħarir. Jina nemmen li aħna rridu nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex intejbu l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u għalek xie proposti li jien inkludejt fl-abbozz ta' opinjoni jina nebbaħni il-rapport ta' sur Mario Monti. Ovvjament, ma tantx kelli ħafna spazju, ħafna mill t ser jitħlu bħala emendi. Jiena est li nilqa l-emendi kollha minn naħa tal-kollegi, shadow rapporters jew xi kollegi oħra mill-kumitat imko. Jiena irrit nitkellem dwar il-progress li għamilna sissa u għamilnu illi aħna kena żdieda zida fil-proċeduri ta' ksur. Ma nafux dan u titjib jew le. Għaliex istati membri wkoll kellhom jagħmlu trasposizjoni ta' inqas direttivi meta mqabla mal-2007 per eżempju, minħabba illi għamilna xi progress għandna problemi fosma fi rigward ta' servizzi, diġa diskutejna ħafna dwar l-implementazzjoni ta' direttivi ta', serv ta servizzi il-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki u għanna grupp speċjali fil-komitat, għanna xiri pubbliku kol u għanna leġislon importanti li ġiet adottata mill-istituzzjonijiet Ewropea Ewropej li għadhom ma ġewx trasposti b'mod u għadhom ma ġewx implementati fl-Istati membri jien nixtieq illi nara attitudni aktar pożittiva minn tal-Istati Membri, jiena nixtieq illi huma jieħdu l-applikazzjoni tal-liġi komunitarja b'aktar serjetà għaliex dan huwa proċess ta' sew komplikat. Irridu nieħdu konsiderazzjoni illi billi ma, ma, ma ssirx trasposizzjoni ta' direttivi aħna din nxeklu li ċittadini mill għawdu mid-drittijiet tagħhom. Jien nixtieq nkun ċar ukoll dwar xi ħaġa oħra. Jiena ma inwaħħal biss l-Istati Membri għaliex mhumiex huma biss li huma responsabbli. Għalhekk aħna rridu nimpenjaw ruħna biex intejbu s-sitwazzjoni. L-istituzzjonijiet Ewropej irridu jileġislaw aħjar biex jevitaw li jkun hemm ħazina. ħażina. kunem jkun hemm correlation tables minn tal-istati membri huma odda tajba biex jiġi evitat li jkun hemm tart tard jew ħażina. Irridu konna kooperazzjoni mtejba bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlament Nazzjonali wkoll irridu nisfruttaw kemm nistgħu dispożizzjonijiet il-ġodda ta' Trattat ta' Lisbona, il-Single Market Forum li aħna se norganizzaw l-ewwel darba din il-ħarifa. Nittama illi jkun avveniment li jsir kull sena tal-Kumitat tagħna flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill Iżda dan din trid tkun opportunità tajba li aħna ntejbu l-affarijiet u niddiskutu wħud minn dawn il-problemi ma' rappresentanti tal parlamentu Nazzjonali. L-aħħar mhux l-inqas Jien nixtieq nisaqal darbohra dwar l-importanza ta' servizzi ta' għajnuna ta' suq uniku sinerġija li tkun hemm bejniethom. Aħna nagħmlu aktar sforzi biex nipromuovu Solvit, is-servizz signpost ta' ċittadini, l-Europort u proġetti oħra bħal dawn. Dan għaliex huwa kruċali illi ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkunu jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom fih dan is-suq uniku u jkollhom lodda biex huma igawdu mid-drittijiet tagħhom. Dan huma l-idejat li xtaqt nagħtikom illum. Issa nisab ħerqan biex nisma' l-opinjonijiet tagħkom dwar din il-kwistjoni importanti. Jiena naħseb illi l-opinjoni ser nivvutaw dwar fit-13 ta' Settembru, hekk jidher, wara kien proponejt li shadows kollha biex ikonna laqal l-lum biex niddiskutu bejnietna id-dettalji kollha. Jien nixtieq nirringrazzja l segretarjat tal-Imkossu Rosetto tal-ħidma li għamel. Jiena nisab anzjus u interessat illi nisma l-opinjoni tal-Shadow Rapporteurs. Grazzi tassew, Sur President. Uh, thank you very much. Grazzi lilek, Sur Buzoj. Refer Shafshowski, inti Shadow. Tixti eh, kalma naqra Għabel ma nistidnek biex titkellem, tlet minuti oħra rajt, mena ħan nistiden l-Senjura Rapti mill-grupp SD, Sur Ċaċoski, mbati sur Rula, mbagħad is-Sur Majer u xaħatiħor li xtiqjati kontributu din il-diskussjoni. Mħan għaddu għas-Senjura Rabti l-ewel. President, Senjuri, grazzi l sur Buzoj għax xogħol li għamel fuq dan. Jiena bħal kulħadd eh, segwej ir-rapporti tiegħu anke li kellu qabel. <clears throat> u li jenna u li kollu dokumentazzjoni sħiħa da. U dak li prezentalna qed joffrina bażi tajba diskussjoni, ma taffarijiet li jiena nixtieq insemmi. il-mekkanizmi biex nikkontrollaw eh, l-applikazzjoni u twetti eh, tal-liġi tal-Unjoni Ewropea din ħaġa importanti biex inħarsu lejn regoli ma ġewx imwet kif suppost bħal pereżempju l-evalwazzjoni reċiproka fuq is-servizzi. Dawn huwa fet liġi testjati, provati mbagħad irridu naraw kif u jekk għandniex inkomplu naħdmu b'dawn il-mekkaniżmi fuq il-kwissjoni jekk għandux ikollna evalwazzjoni għal dawk il-mekkaniżmi eżistenti hija ħaġa importanti għax din it-tip ta' evalwazzjoni ħad iżgura illi ma jkunux affarijiet li qegħdin hemmhekk biex ta' parsi qegħdin hemmhekk, imma li jkunu jservu ta' ċittadini li skopri dun u dimajnina u l-intejbu l-effiċenza li mhix kwistjoni li noħolqu aktar burokrazija Għax ovvjament da dejjem iwassal biex l-affarijiet jeħlu. Dwar mekkanizmi illi tiġaħarġu riżultati pożittivi minnhom bħal pereżempju li u pilot rridu naraw jekk dawn il-mekkanizmi jaħdmux fl-istati membri kollha. Hemm is-sinerġi bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali u l-amministrazzjonijiet lokali <clears throat> u reġjonali dawn huma affert li huma importanti ħafna li rridu nagħmlu u illi nistabbilixxu xi tip ta' <clears throat> mekkaniżmi għal konsumaturi u ċittadini biex ikun talbiet għal rimedju kollettiv. Li nirdu narawha bħala tip ta' miżura demokratika illi tafas fuq il-kozjoni tal-komunità u li turi l-Unjoni Ewropea tassew edha żomma ċittadini. għax meta jiġu mitluba sanzjonijiet fuq nies li bl-inġiba tagħhom qegħdin ixekklu tħaddim kif supposta suq waħdini, dawn huma fett li juru l-affarijiet qed nieħdu azzjoni fuqhom. Il-Kummissjoni m'għandix toqgħod lura biex tieħu eh, proċedimenti eh, ta' ksur eh, fuq pajizi illi ma jimxux mar regoli jina ċittadina uh, ta' pajis illi ma milx implementazzjoni siħa ta' regoli tal-Unjoni Ewropea. Allura bħale grigo importanti għalija li nisħa illi ma nix naqoddu lura milli nimponu sanzjoniet u pini <clears throat> meta ikun hemm xi ksur tar-regoli. Il-Parlament Ewropew għandu u jista ijiet pressjoni fuq il-Kommissjoni ħalli din tara kif qed issir l-implementazzjoni tal-regoli tal-Unjoni Ewropea fl-Unjoni eh, fl-Istati Membri tal-Unjoni u li eh, tijet u kol sanzjoniet fejn ikunu meħtieġa. Mux għan itkellem fuq l-emendi għal-issa, emendi li huma interessanti ħafna, <clears throat> għandi għatta punċi x'namel, pero nasib laħjar ħagġa tkun li nitkellmu Fuq dawn fil-ħamsa kif pjanajna għadna da qabel, ħalli nkunu nistaw inħeju ruħna laqa ta' settembru. Anzi, eh, skużawni, mux illum fil-ħamsa, għallaqa tal-ħamsa ta' settembru ritnajt, grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna l-Senjura Rabti, is-Sur Ċafxowski. L-ewwel net niskuża ruħi tal-li ġejt tard, pero jina kont fil-komitat fejn jina viċi president tal-IPP u konna flaqa mal-presidenza mal belġana l-messaċ nitlaqa bella u net prosti tal-bicċa xol tajba li għamilt. <clears throat> u bazzikament nistaw nfaħru l abbozza opinjoni li għanna kienet konċiża u zammet mal-punt u indirizzat l-affarijiet eh, li huma importanti f'dak li xaqsam mal monitoraċ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-komunità, mod partikolari mill-perspettiva tal-komitat tagħna. Kienet konċiża u zammet mal-punt, mod partikolari dan ir-rapport foka fuq eh, kif taħdem liġi fuq il-dialogu interistituzzjonali u affarijiet oħra l-uniku problema li jien għandi b'xiħut mill-emendi i <clears throat> li xiħut minnhom ma partikolari l-aħħar qed jitlu fil-fond tal-kwissjoni per pereżempju fuq ix-xiri pubbliku. Fifti klim isek qed tipprova tiġbor il-pożizzjoni ta' dan il-komitat li irrid ngħid ukoll eh, apparti tista' tkun naqra kontroversjali fuq kwissjoni, par per x-xiri pubbliku jew inkella l-arfin tal-kwalifiki professjonali. U fl-abbozz tar-rapport u f'xuħut mill-emendi li huma eċċellenti qegħdin tiffukaw fuq li tiġġudikaw ir-rapport fuq il-merti tiegħu u tiffukaw fuq eh, il-gu kif l-affarijiet jaħdmu u ma naħsibx li aħna fuq livell tagħna għandna nikkommentaw fuq dawn it-temi daqstant fil-fond dawn huma l-opinjoni tiegħi ovvjament meta niltaqgħu nistgħu niddiskutuhom, però naħseb mod ġenerali din l-opinjoni u ħafna mill-emendi li tressqu sejri fi direzzjoni tajba u naħseb jista' jkollna kompromess tajjeb eh, u dan ħajservi bħala leħda dan il-kumitat fuq kif nistgħu nsaħħu Eh, il-leġislazzjoni u naraw kif jista' jkun hemm infurzar aħjar ta' din il-leġislazzjoni. Sis Rula. Signora Rula. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter dan kien rapport tajjeb u jiena naħseb illi nixtieq nissaq fil-fatt fuq dak illi kiteb fil-punt numru tlieta hemmhekk dejjem konna problemi bil dawn il-mezzi ta' tkejjil u għandna l-problema illi il-Konsil mhux dejjem tina l-informazzjoni u dan il-punt numru 3 huwa punt importanti ħafna dwar il-punt numru 5 jiena naħseb li huwa punt importanti huwa tajjeb li konna dan il-kontroll miż-żewġ naħat, però jiena naħseb li eh, nafu li dan jista' jwassal għal ċertu problemi burokratiċi allura rridu nimponu ċertu restrizzjonijiet. U rridu naraw jekk kull bidla illi ikunem per eżempju fit-toroq jew fiċ jekk il-Kummissjoni għandix tkun taf dawn l-affarijiet kollha u fejn huma l-limitazzjonijiet, fejn għandna nieqfu, ħalli bekk nippruvaw naqsu kemm jista' jkun il-burokrazija, ma jkunx hemm għalfejn li notifikaw il-Kummissjoni f'kull ħaġa żgħira li tinbidel, u għal din raġuni jiena nixtieq ngħid li f'dak l-idea hemm bżonn li nimponu ċertu restrizzjonijiet ħalli ma nwaslux għal burokrazija eċċessiva u verament nilqu l-għanijiet li aħna nixtiequ nilħu. Jiena naħseb li l-punt numru 8 huwa punt importanti ħafna wkoll. Naħseb illi għawek eh, f'dak li għandu xaqsam il-wol ta' dan il-komitat, kif ukoll il-wol tal-parlament fl-implementazzjoni tal-liġi din hija xi ħaġa importanti, jiena naħseb illi importanti li nisqu fuq il-fatt li f'dak l-għandu xaqsa il-xur Republiku aħna diġa minna dan ix-xogħol, aħna diġa minna wkoll anka eh, dan fil-kamp ta', direttiva ta' servizzi u tal-kwalifiki professjonali jiena naħseb li jridu nisqu wkoll illi li hija parti mix xogħol tagħna li rridu ħaġa oħra illi nix nejt tal-axħar li jemżon namlu tal-bit l-Komissjoni li qabel ma jimbdew proċeduri ta' elmenti illi ikunem il-preparazzjoni u tejjija li hemm bżonn ħafna drabi f'ħafna każijiet ma jkunx hemm il-linji gwida u qabel ma tittieħed id-deċiżjoni u mbagħad eh, mbagħad ma tittieħed id-deċiżjoni ma nkunx il-ħaqna dak li verament aħna nixtiequ nilħu. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur President, jiena tal-opinjoni li rapporter għandu ideja tajbin ħafna u fassalom tajjeb ħafna, nixtieq li nisħaq fuq punt importanti ħafna ġifiri tal-leġizlazzjoni Ewropea anka f'dak li għandu x'jaqsam id-dritt tal-informazzjoni tal-istati membri vizavi ċittadini tagħhom. Jiena nixtieq nsemmilkom eżempju, per eżempju, ir-regolament dwar it-talbiet iż-żar dwar small games small claims. Aħna eh, kellna għanna eh, din il-proċedura Ewropea ila iktar minn sena li daħlet fis-seħ, però ħadd ma jaf biha minkejja il-fatt illi aħna għanna formuli u ħafna affarijiet ta' dispożizzjoni tagħna, però hemm bosta nisi li ma jafux bija di, jafu bija biss l-avukati. U anka dwar il-protezzjoni u id-difiża tal-drittijiet tal-passiġġieri. Dak kien każ fejn kien hemm ħafna passiġġieri illi spiċċaw fl-ajruport minħabba li l-vjaġġi tagħhom u t-tir tagħhom kienu kkanċellati u kienet pjuttost ikkomplikata jekk pereżempju eh, ċittadin Ġermaniż jixtieq jitlob sabiex ikollu rimbors ta' per eżempju 2000 euro minn kumpanija Olandiża tal-ajru. U eh, l-kumpanija Olandiża tgħidlu jiena tiswili iktar mill dak il-flus li jina li tintik fil-fatt. U għandin raġuni dan il-persuna jistaw kol jitlob fil-Germania stess minħabba li din il-kumpanija forsi kollha it-tieni kollha wkoll post tkun stabilita wkoll fil-Ġermanja u għal din raġuni jista' jkun illi tieħu raġun din il-persuna il-Ġermanja. Ġifieri il-proċeduri hemm il ir-regoli hemm din, però l-informazzjoni li ċittadini mhijiex qed kif suppost. Għal din raġuni rridu nitolbu lill-Kummissjoni nagħmlu daqsxejn iktar sabiex huma jagħmlu iktar pressjoni fuq l-istati membri ħalli jibatu iktar u jagħtu iktar informazzjoni liċ-ċittadini tagħna dwar ir-regolamenti u proċeduri li għandna eh, fis-seħ. Jiena nixtieq li nappoġġa ħafna l rapporter li ta' taqsek importanza għal dan il-punt. ningrazzjak. Uh, thank you very much. Grazie ħafna. <clears throat> Forsi nagħmel xi żewġ kummenti jiena għax ir-rapporter eh, shadow tagħna mhux qiegħed hawnhekk bħalissa l-ewwel nett illi l-ewwel naħseb li huwa importanti għal dan il-komitat u li din l-ewwel darba li għamilna opinjoni fuq ehm, <clears throat> dan ir-rapport tal-liġi tal-komunità. Huwa importanti għax aspetti ta' direttiva tas servizzi huma speċifikament imsemmija bħala parti mix-xogħol tal kista di li hemm fil-xogħol tal-Kummissjoni li huwa għasir u konċis u r-rapporter għandu eh, raġun li jaqbad xi punti ta' li sur Traskowski forsi ma qabilx, però dan ir-rapport fi ħafna materjal mill-case studies għandu xar samma xogħol li kon qed nagħmlu u l iskorbor ta' suq intern ukoll imsemmija b'mod speċifiku bħala istrumenti ta' monitoraċ. Wieħed mill-kummenti li jiena jidirli li ħareġ mid-diskussjoni li kellna fuq l iskorbor tas suq intern li forsi jdu nasbu fuqu fil-rapport ta' ħari u il-fat li jissa deficit ta' trasposizjoni tassew uh, wasal fuq livelli baxxi. Allura l-istatistika fuq dan ma tantx eh, hija daqshekk sinifikattiva l-punt l-aktar importanti kif għal eh, sur Majer huwa x'inhu l-impatt eh, tal-leġislazzjoni fuq il-livell tal-istati membri għax li jekk l-istati membri jihdu l-scoreboard biex ta' parsi l trasposizjoni ta' leġislazzjoni jekk ħadd ma jkun jaf ma jkunx applikat fuq livell ta' ċittadini ma tantx ikunu ksibna. Allura din il-qabża li hemm bejn ir-rapportar formalizzat u l-applikazzjoni pratika jidher li hija ħaġa li qiegħda fil-qalba tad-diskussjoni li hemm fil-qalba ta' din il-proposta. U allura jiena naħseb illi xi għodot pal per eżempju peer review huma importanti għax naħseb li tħalli li l-istati membri jitkellmu fuq eh, dawn l-affarijiet hija ħaġa tajba l-affarijiet affarijiet għal xaqsama trasposizjoni u affarijiet li l uffiċali fl-istati membri rridu jihdu ħsiebhom. Il-Kummissjoni forsi għandha rwol ta' animatur f'dawn id-diskussjonijiet, però l-esperjenza pratika li tat informazzjoni li ċittadini tara li il punti ta' kuntatt tara x'ruma l-mekkaniżmi ta' nforzar jew il-vetturi ta' nforzar dawn huma qosma fejn aħna għandna inħeġġu aktar peer review bejn l-istati membri u aħna wkoll rridu involvu aktar il-xogħol parlamentari f'dawn l-affarijiet. U għalhekk aħna xtaqna nagħmlu għanda fuq din il-ħaġa fuq ir-rapport tiegħek, rapporter. Ħafna parlamentari fil-parlamenti nazzjonali hemm bżonn li jkunu impenjati bit traspożizzjoni għax eh, hemm element qawwi eh, ta' linji ta' politika. Meta aħna kellna l-laqa interparlamentari fuq direttiva ta' servizzi ma tantx kien hemm appoġġ mill-parlamenti fl-istati membri u xi mill-parlamentari għalulna illi huma ma tantx kellhom sem dirett fi diskussjonijiet parlamentari fuq it-trasposizzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Allura dan jidher illi eh, jista' jkun eh, miżura ta' kontrabilanċ importanti għal dak qed rasent fuq il-mejda. U importanti li qed nagħmlu dan. Ix-xogħol ringrazzjak tal-li qed jieħu f'sib xogħol. Ma nafx jekk hawnx rappreżentant tal-Kummissjoni għaw rappreżentant tal-Kummissjoni Le, il-Kommissjoni hija rappreżentata ma, ma nafx Christian Buzoj. Forsi eh, tixti eh, tagħmel taqsira ta' diskussjoni tala eh, bil-punti jew lenin u forsi tkellimna nqara fuq iż-żmien. <clears throat> Grazzi ħafna. Niringrazzja anke l-Shadow rapporteurs għal dak li qalu dwar eh, dan bots ta' proposta. Ovvjament hemm ħafna affarijiet li nistgħu ntejbuhom maħna limitati mill numru massimu ta' klim li nistaw ndaħlu kalli allura nsemmi biss id-detalji l-enin eh, affarijiet oħra importanti għatres u forma ta' amending. <clears throat> xi ħut mill-punti tiġa tresqu u shadow rapporter soħrajn għadna qed nistennihom. Naqbel mas-Sinjura Rapti, mhux bil-fors rridu nagħmlu se biex ikun hemm sanzjonijiet u pieni fuq dawk li ma jimplementawx kif suppost ir-regoli b'mod partikolari f'dak li nxaqsam mas-suq intern. Li sir Ċafskovski rrid ngħidlu naqbel iva rridu insibu formulazzjoni neutrali fuq xi kwistjonijiet Jina ma ħajjejt rapporti jew opinjonijiet fuq ħafna temi me kull meta għamil din il-ħaġa dejjem kelli vot unanimu mill-Kummissjoni dejjem nagħmel ħilti biex nipprova nilħaq kompromessi li kulħadd ikun jista' aċċetta. Fema personali tiegħi hi li aħna għandu jkollna aktar regolamenti mill-direttivi fil-liġi Ewropea naf li din l-opinjoni mhux kulħadd jaqbel magħha min-naħa tal-kollegi. U allura jiena ma daħaltix fl-opinjoni jew fl-emendi għax jien nixtieq li l-gruppi politiċi kollha jagħtu l-appoġġ tagħhom. Naqbel biss ma dak li qalet is-Sinjura Rule fis-sensi li iva ħafna problemi qed joħorġu minn mod ta' kif Aħna nivutaw fuq id-direttiva fil-bidu. Allura, aħna hemm bżonn illi nagħmlu sforz li ħalli niżguraw li ma jkun hemm ebda lokal interpretazzjoni mħolli u l-interpretazzjoni tal-liġi mbagħad mill-Parlamenti Nazzjonali tkun ħaġa faċli meta ssir. U l-istess għandu jaqbel eh, l-istess għandu japplika għat-tabelli ta' korrispondenza. Iva, imbagħad naħseb irridu eh, namlu referenza għal l-effett tal-atti riġu trasposti huwa importanti kif għal is-Sur għax <clears throat> ħafna drabi Iva liġi tkun hemmhekk imma ċittadini ma jgwadanjawx minna għax ma biss ikun jafu li teżisti. Allura grazzi ħafna. Kif tafu l-votazzjoni ser issir fit-13 ta' settembru fl-erba ta' wara l-ofsinar. Bati nħarsu l-elementi, bati ikonna votazzjoni fil-komitat. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. L-Sur Buzzoj, naħseb li dan seri kull xogħol importanti mena allura ħana f'dak biex inti tiddefendi l-emendi tagħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali u s-Sur Hans Peter Meyer ehm, huwa um, membru ta' dak il-Kumitat mhux qiegħed hawnhekk bħalissa però ċerti li dak ikun jista' jagħtina daqqatit ukoll. Mena ngħaddu għall-aħħar punt li għandna diskussjoni ta' dalodu. <clears throat> Din hija sessjoni importanti marbuta mar-rapport tas-Sur Ġiva li nagħtih merħba hawnhekk bħala -rapporter Dan huwa rapport fuq inizjattiva propja minn dan il-Komitat fuq eh, l-impatt tar-reklamar fuq l-imġiba tal-konsumaturi u l benefiċċju tal-kollegi li għanna unek mill-kulleċ tal-Europa jina naħseb li dawn rapporti fuq inizjattiva propja u ma għodda importanti biex aħna nġdu attenzjoni għal kwistjoniet importanti u aħna nistaw napoġaw billi kunem studji ta' esperti kif eh, namlu b'dan unek eh, f'din il-ċirkustanza u l-ħat intom ħat jisimaw. Eh, Dini għoda li il-parlament għandu juża Eh, aktar u kif stajtu taraw mid diskussjoni ta' dal-ħodu l-komitat tagħna eh, juża tajjeb din l-għodda. Mena surġiva qed jiżviluppa rapport tiegħu eh, bitejja għal-ħarifa fejn għanna ħajkonna l-votazzjoni fuq dan il-rapport. Dal-ħodu ser jkonna prezentazzjoni ta' żewġ studju li l-membri rċevew jidru bħal dan li għandi hawnhekk fidi ġew publikati dawn fuq fejn waslet l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet fuq ir-reklamar fil-referenza ma' leġislazzjoni fuq leġislazzjoni eh, ma tiġix implementata kif suppost u kif ukoll f'dak għandu x'aqsam ma' reklamar li jiżvija l dak li jkun reklamar qarriqi fuq l-internet u dan din għandha dawn offerta x'aqsam ma' direttiva fuq eh, prattiċi kummerċjali li mhumiex kif suppost. Eh, Nifla ħajkonna dawn l-istudji, però rapporter Surġuva xtaqt inti tagħmel introduzzjoni jew inkella tixtieq il-preżentazzjoni mbagħad titkellem wara tajjeb. Mena allura ħanitlob lil l-esperti għandu lejn il-bank fejn għanna l-esperti <clears throat> għan il-professur Dr. Humber Sorser mill-Università ta' Berlin għamlet xogħol mal-Parlament Ewropew u um, nilqaħa bħala kittiba u linja ta' dawn uh, l-istudji għanna l-professur Jan Kabel, professur emeritus tal-liġi dwar uh, l formazzjoni fl-Università ta' Amsterdam u għaw Dr. Frank Alevert li huwa l-kofundatur ta' Civic Consulting li kienu l-kontratturi responsabli mill-istudju naf illi intom għandkom esperjenza ekstensiva ta' studju li għamiltu għal-Parlament Ewropew DG Sanko u um, mitla ta' dawn l-osma. U aħna kontenti li għedin fosna ħajkonna slides fuq l-screen nistieden lil professura Argenhofer biex tippreżentalna dan l-istudju. Allura kjoġbok. Lodwa tajba u grazzi tal-li studentuni biex dal odu nipprezenta dawn iż-żewġ papers. L-ewwel waħda għandha x'taqsam l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet <clears throat> ta' direttiva fuq il-prattiċi eh, kummerċali li mhumiex kif suppost u l-oħra fuq ir-reklamar arriqi fuq l-internet. Aħna minna intervisti u kwestjonarji li batna l-partijiet interessati fi stit stati membri. <clears throat> Mena l-prezentazzjoni ħatkun imqasma kif ġej Il-punta tluq tagħna ser ikun il-UCPD. Imbagħad għandna tliet kwistjonijiet Ewropin ħajġu koperti fuq fewasset l-implementazzjoni, problemi ta' applikazzjoni u ta' nfurzar, u r-wol ta' reklamar minn korpi autoregolatorji L-ewwel ħajkun hemm isu punti ġenerali mbagħad ħa nifukaw fuq ir-reklamar qari fuq l-internet. Mena il-UCPD ġiet adottata f'Mejju 2005 <clears throat> kellha tiġi implementata kjoġobkom għaddu għaslajd li miss. Ekku. Mena l-UCPD ġiet adottata f'Mejju tal-2005 u kellha tiġi implementata mill-Istati Membri fil-Liġi Nazzjonali sa 12 ta' Ġunju 2007. Sa 12 Deċembru 2007 kellha tkun applikabbli madan kollu xi stati membri fosu fil-Finlandja, l-Ġermanja u r-Renju Unit kienu tard fl-implementazzjoni ta' direttiva sal-lum l-istati membri kollha applikaw il-UCPD. <clears throat> daħluwa ġifiri il-mira u skont id-direttiva li kuna hemm armonizzazzjoni sieħa tal-liġi fuq il-pratiċi kummerċjali mhumiex kif suppost li huma ta' dannu għall-konsumaturi u għall-interessi ekonomiċi tagħhom. minħabba li approċċi differenti fil-liġi nazzjonali joħolqu ċertezza u joħolqu ħafna ntoppi li jolqtu l negozju l konsumaturi. F'din id-definizzjoni aħna qed naraw li hawn żewġ restrizzjonijiet importanti tal-UCPD. Din tikkonċerna biss il-prattiċi kummerċali mhumiex kif suppost illi jolqtu l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi u allura ma tindirizzax ir-rekwiżiti kummerċali marbuta mal eh, ma dak li qed jiġri f'dak li xaqsam ma' relazzjonijiet bitu si f'dak għandu xaqsam ma' per eżempju diċenza ta' kif wieħed jimxi u ma tindirizzax il-bitu bi. Hawnhekk hawn armonizzazzjoni sija skont id-direttiva li l-istati membri huwa marbuta ma' regoli tal-UCPD u mhumiex imħolja li jkollhom regoli aktar stretti li se jkunu aktar favorevoli għall-konsumatur madan kollu kif diġà semmejna id-direttiva għandha biss ambitu limitat. Barra dak ir-restrizzjonijiet li rajna, Din fost affarijiet oħra ma tipproġudikax azzjonijiet individwali għal regoli nazzjonali fil-liġi internazzjonali għal regoli fuq eh, l-IPR u anke dwar is-sikurezza tal-prodotti. Il-UCPD <clears throat> fija klawzola ġenerali, żewġ klawzoli ġenerali żgħar u għanda lista sawda biex najdu għek frannes u wieħed. Lista ta' wieħed 21 il-pratika kummerċjali illi huma qarriqa li fi ċirkustanzi kollha huma meqjusa bħala li mhumiex kif suppost. Iż-żewġ regoli ġenerali ċkejkna jikkondennaw il-prattiċi kummerċjali li jiżvjaw il dak li kull huma qarriqa li huma aggressivi allura il-klawżola ġenerali għandha għandha l-iskop li tkun bħala sigurtà bħala garanzija

l-UCPD fil-kodifikazzjoni li kienet tiġa teżisti, bħal per eżempju flatti fuq kompetizzjoni mhux eh, kif suppost fil-kodiċi dwar konsumaturi, dwar il-liġi tal-konsumaturi u fuq il-kodiċi ċivili oħrajn għaddew regolament illi tkopri il-UCPD. Il-UCPD qed naraw li tapplika għal prattiċi kummerċali li għandu xaqsmu mal-B2C. Ħafna stati membri ma mhux kollha għażlu li jimplementaw il-UCPD dan l-ambitu limitat. jekk il-liġi ta' implementazzjoni ta' applika biss għal B2C ma tistax tifrixa għal affarijiet oħra, per eżempju fi Franza l ucpd ġiet implementata Fil-kodiċi tal-liġi tal-konsumatur mandan kollu dispożizzjonijiet fuq reklamar għarri u ukoll għal pratiċi kummerċali B2B. Qabel ma naddu għal problemi ta' implikazzjoni u forzari ħanatu titwila lejn il-prattiċi kummerċjali ta' reklamar eh, għarri għal jisiru fuq l-internet. Dawn huma koperti mill-UCPD. F'artiklu tnej itra tal-UCPD fejn hemmhekk hemm definizzjoni tal-prattiċi kummerċali li jiżvijaw bħala eh, kull tip ta' attività kummerċali jew xi kuntatt li jsir bħal pereżempju reklamar li jsir fuq l-internet fejn eh, ikun hemm eh, mod ta' kif wieħed qed jipprova jbih prodott lill konsumaturi Reklamar zjar wieħed jista' jqisu bħala azzjoni eh, li tiżvijat skont artiklu 6 jew bħala nuqqas li huwa qari fl-artiklu 7 jew inkella nistgħu nqisu bħala li mhux ġust skont l-artiklu ġenerali eh, l-artiklu 5 għamnes wieħed isemmi 23 il-pratika kummerċali li huma meqjusa li huma eh, arriqa u allura għom li mhumiex ġusti. UCPD tipprojbixxi reklamar li mhux eh, veritir u li huwa qarrieq. Madan kollu l-internet qed iġib ħafna tekniċi ta' marketing differenti li jinvolvu eh, tipi differenti ta' turi ta' su. Allura hemm bżonn studju biex nistudjaw il-konsegwenzi u l-effetti legali għabda ġudizzju aħar ma jista' jsir fuq jekk UCPD ix tkun flessibli biżejjed biex inkopru l-iżviluppi ġejjina kollha kemm huma madan kollu il-klawżoli ġenerali tal-UCPD jidru, jidru illi jifilħu għal bidliet li jista' jkun hemm fil ġejjieni Ir-reklamar fuq l-internet irid jimxi mal-istess eh, regoli li japplikaw għal reklamar li jisir offline. Allura, jekk fil-promozzjoni li jisir eh, ma jissemmew l-affarijiet li suppost jissemmew xortaħa jiġu meqjusa bħala eh, li huma għarriqa anke jekk ikun hemm xi stampi li forsi juru eh, affarijiet li ma semmewx fil-promozzjoni. Mela eżempji. Skont l-intervisti li għamilna ma l-Aġenzija tal-Infurzar m'hemm ebda xejra partikolari. Muma qalu li jeżistu ċertu aspetti ta' reklamar moħbi fis-sens li konsumatur ma jkunx jaf Eh, il-dakwa reklam, pal per eżempju reviews ta' prodotti li jisiru minn ħaddima tal-kumpanija. U per eżempju fil-blog sew fil-YouTube, inti tara eh, xie kummenti minn nis li ta' parsi kunu konsumaturi imma ma jkunu xejn, kunu mħalsa biex jamlu hekk. Pero daw l-Aġenzija tal-Infurzar tal-Liġi ehm, għalet li ma għat memx deċizjoni fuq din il-ħagġa qed jgħidu li dan it-tip ta' reklamar huwa diffiċli wieħed jisibu, anke jekk pereżempju xi rivju ta' xi prodotti der suspettuża ikun diffiċli li e, fri prova illi e, dak il-reviewer ġi mħallas biex jikteb dak il-kommenti pozittivi. Kien hemm każ mill-Aġenzija Olandiża minħabba li Kien hemm sajt ta' soċjali il-kuntaċat iż-żazah biex imorru għal sessjoni ta' ritratti ta' għom l-impressjoni li għazlu għom minħabba li jista' jkollhom karriera u intażlu għax huma żbieħ. Eh, però mbagħad eh, talbu għom il-ħlas tal-li tagħmlu għom dawk il-photoshoots. Reklamar iħor li jkun għarri u li jintużaw tiketti ta' kwalità. Hemm erba' gruppi. L-ewwel grupp tliet gruppi anzi, per eżempju, e, irżaw tiketti ta' kwalità mingħajr permess. Per eżempju, lukanda tajdlek li ta' ħames stilel imma fil-fat kun terba stilel. It-tieni grupp jikkonċerna każijiet fejn il-negozji użaw riżultati ta' testijiet illi ikunu skadew għax minn dak iżmin law ikunu saru testijiet oħra li wraw riżultati oħra. It-tielet grupp għandu xaqsamma tikketti ta' kwalità per pereżempju juru li n-negozju laħaq ċertu rekwiżiti ta' kwalità u allura għandu dritt li juża din it-taketta ta' kwalità ma dan kollu dik it-taketta ma tkunx teħtieġ li inti tilħaq ċertu standards partikolari imma biss eh, aspetti legali bħal per eżempju jek toħloq tiketta inti stess biex tajt illi l-affarijiet ġew prodotti taħt ċertu uh, speċjali, pero dawk ikunu standards illi jaqgħu taħt l-standards legali li jkunu fis-seħ u xejn speċjali. Jider li l-parti kbira ta' każijiet li għandhom xaqsmu ma' reklamar għarriq fuq l-internet għandhom xaqsmu ma' informazzjoni eh, għarriqa fuq il-prezzijiet hemm tliet gruppi ta' din il-prattika fuq l-internet. L-ewwel grupp għandu xaqsam ma' każijiet fejn il-prezz li jingħata fuq l-internet ikun għarri għax ma jurix l-ammont totali li jrid jitħallas mill-konsumatur. Il-konsumatur sir jaff fuq eh, eh, dawn l-ispesa addizzjonali wara li eh, jiklikja l-buttuna. Din il-prattika ġiet ir-rapportata mod partikolari f'dak li għandu xaqsam ma' linji tal-ajru u kontratti barranin bħal pereżempju reklami li jinfasizzaw li hemm prezz partikolari ċertu pajjiżi u iżammu biss ċertu partijiet tal-prezz. It-tieni każ għandu x'aqsam ma' offerti fuq l-internet li jiġu reklamati bħala bxejn jew gratis. L-awtorità għan forza rrapportaw kbir ta' każijiet li kollha xi ftit għandhom l-istess prattika xi servizzi bħal pereżempju niżel il-mużika li Niżel il-mużika jew l-oroskopju fuq l-internet jgħatu għamlok bħala bxejn ta' parsi madan kollu l-konsumatur kollu jimla xi informazzjoni personali sabiex ikun jista' jirċivi s-servizz. Wara li jagħmel il-login u jikkonferma xaqat jew li jirċievi s-servizz, il-konsumatur jiġi marra fil-kuntratt għal provista kontinwa ta' dak is-servizz fejn għandhom jitħassu ċertu eh, miżati ġi konkluż. <clears throat> U ħafna drabi informazzjoni mill-kuntratt Eh, ħafna informazzjoni fuq il-kontrat tingħata wara li l-konsumatur ikun ta' id-dettalji tiegħu. Ħafna drabi tkun btik paċkejkna. Ħafna drabi l-konsumatur isirja fuq il-kontrat biss meta il-fattura tinbatlu. F'dan il-każ il-konsumatur jiġi kuntattjat minn avukat jekk ma jħallasx. Kumpani li użaw dan ir-reklamar li huwa qarri qed jaġixxu b'mod aggressiv. Msejħa bħala kummerċanti għarija. The last group. L-aħħar grupp huwa dwar it-qabbil il-siti tal-internet ta' tqabbil tal-prezzijiet, dawn is-siti jistgħu jkollhom informazzjoni ma tkunx preċiża bħal pereżempju it-titira illi jkollok miktuba jew imniżla li bi prezz raġonevoli imbagħad ma ssibiex. U eh, jista' jkun li mbagħad il-kumpaniji Eh, ikunu għedin ħasu ċertu għamman ta' flus u il-konsumatur ma jkunx jaf eżattament dwar id-dettalji. Naturalment dawn it-qabbil ta' prezzijiet rridu jkunu bazati fuq il-fatti rridu kollu informazzjoni kollha li huma importanti sabiex il-konsumatur jkun jista' jieħu deċiżjoni. U anka il-prezzijiet ta' kontratti tal-mobile, natu kas, bżon li kunem informazzjoni preċiża. L-informazzjoni għanda jkollha dettalji anka dwar il-prezz illi kien qabel jekk tgħid illi tkun qed tirriklama li huwa prezz irħas. Issa jien għaddu għal problemi tal-applikazzjoni u l-infurzar tal-UCPD. Bejn il-partijiet interessati illi kienu intervistati kien hemm ftehim milli kien hemm ħafna nuqqas ta' ċertezza u burden of proof tal-USPD. Dan huwa minħabba it-termini vagi illi huma użati fil-UCPD u fil-fema ta' ċertu partijiet interessati. Blacklist ma tantx kellha daqshekk suċċess minħabba li kellha ċertu definizzjonijiet li kellhom bżonn ta' interpretazzjoni. Dawn kellhom bżonn illi nippruvaw il ħtieġa tal-annes numru wieħed issa dwar il- reklamar illi mhuwiex preċiż u jista' ħawat il-konsumatur dan jista' jwassal iktar nuqqas ta' ċertezza u l-implementazzjoni tal-ICPD tidher li hija influenzata minħabba eh, minn ċertu kriterji oħrajn li mhumiex koperti mid-direttiva u jista' jkun illi reklamar aggressiv jista' ivarja minn stat membru għall ieħor apparti minn hekk l-aġenziji ta' forzar jistgħu japplikaw it-testijiet fuq il-konsumatur b'mod differenti. Mela x'jista' jgħinna sabiex niġġieldu kontra nuqqas ta' ċertezza. Zgur li l-linji gwida tal-Kummissjoni jgħinuna kien hemm min ippubblika linji gwida sabiex jgħinu lil konsumaturi kif ukoll il-kumpaniji. Bid permezz tal-dawn il-linji gwida aħna nkunu nistgħu immexxu aħjar l-implementazzjoni tal-SBD, speċjalment f'dawk l-istati membri li ma jinkonformi ma l-implementazzjoni illi hija imposta fuq livell Ewropew. U anke f'dak għandu xaqsam l-Aġenziji ta' Forzar aħna naħsbu li importanti illi nħedġu li kunem implementazzjoni uniformi u armonizzata ta' din id-direttiva. Apparti minn hekk il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tħejji iktar linji gwida li ħajkun disponibbli minn Ottubru lil hinn. Apparti minn hekk ħajkonna linji gwida wkoll min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea illi jistgħu jkunu konsidrati apparti minn hekk applikazzjoni uniformi tad direttiva ma tistax tintlaħaq qabel ma l-Unjoni Ewropea tkun deċidiet fuq dawn il-każijiet. L-armonizzazzjoni sħiħa tal-USBD teħtieġ li l-Istati membri japplikaw l-standards li huma stabiliti mid-direttiva u l-proċess ta' implementazzjoni m'għandux bżonn biss illi tkun implementata d-direttiva, iżda li tiġi emendata leġislazzjoni nazzjonali jekk din il leġislazzjoni nazzjonali ma taqbilx mal-ICPD. Hemm bżonn ukoll li jsir analiżi jekk ikun hemm bżonn u sissa il-parti tal-leġiżlazzjoni kella xtaqsam iktar mal-kastigar biex nejdu iktar ċertu stati membri illi ma implementawx li sibiti kif kien hemm bżonn għatem deċizjoniet li għadhom pendenti sabiex niddeċidu jekk deċizjoniet nazzjonali imurux kontra ir-regolamenti tad-direttiva. Il-qorti tipprojbixxi projbizzjonijiet bħal dawn u ksur kontra l-UCPD naturalment. Eh, minħabba li għan normalizzazzjoni sħiħa u mal-prattiċi illi huma fil-lista fil nesbiħet illi ħajkunu konsidrati bħala li ma jkunux ġusti l-oħrajn huma iġġudikati li mhumiex ġusti skont ċertu kriterji. U naturalment hemm ċertu dispożizzjonijiet fuq bażi nazzjonali li jista' jkun ma jkunux skont il-UCPD jekk neħdu konsiderazzjoni dan din il-ħtiġa tal-monetizzazzjoni. Aħna nafu wkoll li din il-proġett dan il-proġediment, din il-proċedura skużani preliminari, għandha x'taqsam mal icpd e wkoll. U uh, ti projbix li jkun hemm bonuses komplementari u anka tindirizza relazzjonijiet bejn il-kumpaniji. Apparti minn hekk, aħna nafu li kien hemm min qal li mhix il-protezzjoni tal-konsumaturi li hija importanti biss, iżda importanti li nżommu diversità tal-prezzijiet kif ukoll nipproteġu kumpaniji żgħar. L-UCPD huma qalu li ma tindirizzax ir-relazzjonijiet bejn il-kumpaniji Però jekk aħna nipproteġu l-konsumaturi, aħna nistgħu nipproteġu l-kumpaniji wkoll. Minħabba li l-UCPT qed tipprovdi għal dan l-standards armonizzat, jista' jkun li aħna nanticipaw illi din eh, kompetizzjoni li mhix ġusta tmur kontra direttiva, però jista' jkun li aħna morru kontra relazzjonijiet ir-relazzjonijiet bejn kumpaniji jistaw jkunu regolati ħafna iktar faċilment milli ir-relazzjonijiet ta' bejn il-kumpaniji u il-konsumaturi u kun hemm bżonn li aħna nimplementaw din direttiva armonizzata bissieħ li tindirizza biss il-relazzjonijiet ta' bejn il-kumpaniji u l-konsumaturi B2C. Kif diġa għedna fil-UCBD hemm miktub li din hija bla preġudizzju għal liġi kontrattwali, però fl-istess ħin qiegħda tgħid li tapplika matul qabel u wara li ssir tranzazzjoni kommerċjali. Aħna u koll edna li l-UCBD jista' jkollha ċertu effett skont il-Liġi Nazzjonali Kontrattwali u anka minħabba ċertu dmirijiet ta' informazzjoni, mod partikolari l-artiklu 7 tal-UCBD illi mod indirett jikostitwixxi regola għal ħafna mill-liġijiet. L-artiklu 7 tal-UCPD diġa influenza il-affas il ta' referenza komuni u diġa jgħat kollu effett skont DCFR. Jħagġaċ li l-parti kontratwali l-oħra sabiex t tfittex rimedju. Issa jena għaddu għall-infurzar tal-UCPD. L-artiklu 11 dwar l-infurzar iħalli ċertu flessibilità l-istati membri u sistemi ta' infurzar tal-istati membri ivarjaw minn sistemi l l-bazati fuq liġi ċivili, eh, sistemi li huma bbażati fuq liġi amministrattiva u sistemi illi jużaw elementi miż-żewġ leġislazzjonijiet apparti minn hekk il-kompetituri u konsumaturi għandhom id-dritt sabiex jihdu azzjoni. Skont l-artiklu 11 tal-UCBT, l-istati membri jistaw jazlu illi jgħatu l ċertu konsumaturi individwali jew ċertu kompetituri l-dritt illi huma eh, iffittxu rimedju. Per eżempju, l-artiklu 74 tal-leġizlazzjoni tal-Irlanda li timplementa l-UCPD għalet illi il-konsumaturi għandhom id-dritt tal-redress anka fil-Polonja. Dan huwa l-każ. Dawn id-differenzi anka fil-sistemi ta' forzar nazzjonali jistgħu joħolqu ċertu xkiel għall-azzjoni transkonfinali minħabba li l-konsumaturi mhux dejjem ikunu jafu jekk huma għandhom xi dritt illi jieħdu azzjoni u jresqu l-każ tagħhom. Nafu li hemm bżonn ukoll aktar kooperazzjoni għall protezzjoni tal-konsumaturi minnaħa tal-aġenziji li rappreżentaw il-konsumaturi aħna nafu illi dan il-regolament wassal l-iktar effiċenza f'dak li il xieqsam infurzar transkonfinali pero għandu ċertu naqqasijiet. Xiftit mill-partit interessati li kienu intervistati jaħsbu li hemm ċertu affarijiet li ċertu għada jsibu diffiċli anka fil-qasam ta' eh, ċertu kwistjonijiet il problema tal-infurzar għandu xtaqsam ukoll ma' reklamar tal-internet illi mhuwiex daqshekk preċiż u ħafna minn dawn il-każijiet kienu wkoll rapportati mill-organizzazzjonijiet li Ġermaniżi rappreżentaw il-konsumaturi. Dawn is-sanzjonijiet mhumiex biżejjed fil-prattika injunction hija importanti ħafna. U laqqas tipprovdi eh, però redress għal vittmi ta' dawn il-każijiet. Jista' jkun li miżuri fuq eh, kompetizzjoni inġusta tista' tkun utli u sirja però mhijiex biżżejjed. Jidher illi sabiex niġirdu kontra dawn il rogue traders, dawn il negozjanti biħsieb negattiv, għanna bżonn ta' iktar miżuri stretti. Sa ngħaddu għal self-regulation skont l-artiklu 10 tal-UCPD il-self-regulation u l-infurzar legali jista' ikun infurzat u din hija sistema ta' konsistenza bejn it-tnejn. L-istati membri naturalment huma ħilsa li jippermettu li jkun hemm implementazzjoni ta' regolamenti. Il-UCPD jipprojbixxi referenzi għal dawn il-kodiċi ta' kondotta, però skont l-artiklu 10 paragrafu 2 infakru l-istati membri għandhom ir responsabilta sabiex jimplementaw il-UCPD u allura dawn is-sistemi self-regolatorji ma jistawx jissostitwixxu l-infurzar. Hemm ċertu eh, korpi ehm, regolatorji fl-Unjoni Ewropea kollha. Però l-importanza ta' dawn il-korpi ta' reklamar li huma li regolaw lilhom infushom hija importanti ħafna parti minn hekk dwar reklamar fuq l-internet aħna nistgħu naraw illi mhux il dawn il-korpi kollha ġieli li mhumiex eh, korretti. Apparti minn hekk ġieli jkun hemm regoli fuq il-diċenza u anke gosti u aħna maħniġ qed inkopru tip ta' reklamar kollu minħabba illi r reklamar dejjem għandu jkun qed jgħid il-verità anke il-korp regolatorju tar-reklamar Ġermaniża dejjem titkellem u tissaq fuq id diċenza u l-kosti. Apparti, però b'kontrast ma hekk ir-Renju Unit ukoll għandu regoli illi jippenalizzaw eh, reklamar illi mhuwiex ikun qed jgħid il-verità fir-Renju Unit huma ma jkoprux reklamar fuq il-homepage tal-kumpaniji. Il-self-regulation jidru illi jistaw jgħinu sabiex jiġildu kontra ċertu regoli fuq l-internet. Fis-sena 2008 l-European Standards Advertising Alliance ippubblikat l-aħjar prattika għal reklamar u dan id-dokument jipprovdi gwida għal korpi tal-regola għal self-regulatory bodies tal-istati membri u jiddefinixxi x'inhuma kemm hija importanti il-digital marketing communication hija importanti għal reklamar sabiex intejbu il-mod ta' kif jaħdmu dawn is-self-regulatory bodies nistgħu nistabilixxu sistema ta' nfurzar f'żewġ fażijiet. Dawn is-self-regulatory bodies tar-reklamar nistgħu jgħidu sabiex il-kumpaniji ma jaħruġ daqshekk ħin u flus fix-xejn. Naturalment il-UCPD jridu jieħdu ħsieb iktar dawn il-prattiċi li mhumiex eh, kummerċjali u l-konsumaturi jistaw jisiru iktar konxi ta' reklamar illi forsi ma jkunx ġustu dan ikun rapportat. Il-konsumaturi jistgħu jagħmlu dan u jżommu l-anonimità tagħhom, u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-korpi self-regulatory jiena naħseb illi daw jaħdmu fil-benefiċċju tal-konsumaturi jimplementaw sanzjonijiet jekk il-kumpanija ma tkunx tagħmel kooperazzjoni mal-korp. Jekk din l-azzjoni minħat is-self regulatory bodies ma twassal l-ebda tip ta' kooperazzjoni, mbagħad is-self regulatory body titressaq il-każ qudiem il-qudiem il-liġi, qudiem sistema legislativa tal-pajjiż. Anka għal kwistjonijiet transkonfinali dan japplika illi kienu każijiet li rriżultaw minħabba riklamar illi ma kienx preċiż fuq l-internet. U uh, dan jisu iktar tisin fuq bażi ta' ftejim reċiproku U jiena naħseb ukoll li huwa importanti ħafna li l-ilmenti jitresqu direttament quddiem l-Aġenziji tal-Infurzar. Ridu neħdu nota wkoll tal-fatt li sistema bħal din mhix dejjem hija effettiva sabiex niġġieldu kontra rogue traders minħabba li dawn mhux dejjem ħajfirmaw kodiċi ta' kondotta u mhux dejjem laqqas ikunu lesti illi koperaw mas self-regulatory bodies għal din raġuni hemm bżonn ta' aktar sanzjonijiet dawn il-kodiċi ta' self eh, self-regulatory jistaw jgħinu sabiex jimplementaw u l-UCPD li tistaw tkun implementata. U naturalment aħna nafu li dawn is-self-regulatory bodies jgħinu diġà sabiex iħedġu il reklamar billi iżidu iktar bida l kumpanija Grazie għafna tal-attenzjoni. Thank you very much indeed, uh, Professor, for a very uh, extremely comprehensive and I think very thought-provoking Grazie tassew ta' dan il-rapport tijak li seġġena naħsbu ħafna naħseb li fih interessanti anke fil-kuntest ta' direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi fejn aħna xi problemi dwar l-armonizzazzjoni. fejn inti tkellim dwar xi problemi oħra. Kif ukoll dwar l-ambitu u negozju business to business. Hemm xi każ fejn l-awtoritajiet ta' l-Awstrija kellhom standards aktar limitati li huma applikaw għal B2Bs. Naħseb li Dan jistajġenna naħsbu ħafna fi dibattitu li jmiss, grazzi tassew. Dan l-istudju ġif waqtu grazzi għal-ħidma tas sur ġuva. Issa nistaw nieħdu eh, xi kummenti minna tal-kumitat, nixtieq nistidinkom biex tikkumentaw dwar dan, ma nafx eh, intom tixtiequx tikkummentaw l-kollaboraturi tagħkom, xtiequ żidu xi ħaġa, dak li diġà ntqal. Sanniħu mistoqsijiet un intik opportunità fl-axar. Nishtiq nati l-opportunità li rapporter biex jikkommenta u ovvjament bħala dak li għamel l-istudju kellu diġa l-opportunità li jistaqsi l-kummissarju ma jekk intom tixtiequ tistaw u kol mela sur ġovenu u bat is-sinjora pala bħala Shadow, sinjora Styler u jekk hemm xi ħadd jista' jitkellem ukoll. Sur Joven. Grazzi sur President. Jiena nishti nirringrazzja l-awturi ta' din il-prezentazzjoni, grazzi ta' sew ta' din il-ħidma eccellenti. Dan huwa suġġett xi ftit komplikat ovvjament. U allura jien nixtieq nifoka fuq tliet mistoqsijiet li jien għandi għalik. L-ewwel mistoqsija dwar l-autoregolamentazzjoni inti qed illi din qed topera qed taħdem ħarif istati membri kollha ma skont l-informazzjoni li għandi disponibbli tista' tkun informazzjoni mhix tajba, jekk tista' forsi tiċċara di xi membri għat mandomx entitajiet autoregolatori ċipru, Malta, l-Estonja, il-Latvja u kol Danimarka għaluli. Danimarka għada kem tibda t-introduċi entita bħal din kif jinsabu l-affarijiet bħalissa inti għatti li l-istati membri kollha għandhom dawn l-entitajiet għall-autoregolamentazzjoni. Su President, ser nistaqsi tliet mistoqsijiet f'daqqa. Tini mistoqsija. Hija marbuta ma' rabtiet mhux B2C imma C2C. Forse ma tafx ma tafux dwar xi qed nitkellem, imma fuq l-internet nistgħu naraw zida kbira U dan huwa l-mod kif kif eh, jaħdmu l-affarijiet f'ħafna diskussjonijiet li konna, f'ħafna suġġetti. In-nies huma esposti għal ajdut bħalissa. Se nagħtikom eżempju li sar famuż ftit snin ilu. Perrier tafu illi eh, din il-kumpanija tal-sparkling water kella toħroġ appell biex tarġa l lura ħafna prodotti tagħha u kien hemm għajdut illi kien hemm toma tal- l-hydrocarbons fih dan l-ilma, imma dan ma kienx minnu, imma għamel dannu kbir għal din il-kumpanija. U għalek il-kwistjoni tal-reklamar moħbi hija importanti hawnhekk jekk nippruvaw nfissru mill-ġdid x'infissru b'reklamar jekk ngħid li namorġo restorant u ngħid il xi ħadd li l-ikel kien tassew ħażin u jkun hemm persuni oħra li jagħmlu l-istess, din dan huwa reklamar negattiv, dan huwa mod kif wieħed jagħmel ħsara l-intrapriża ħilsa. U għalhekk nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek dwar dan. Mbagħad dwar id-direttiva UCPD, direttiva dwar il-prattiċi kummerċjali inġusti. Rabtiet bejn l-istati, per eżempju, jekk jina rrit nagħmel il-ment kontra negozjant f'xi stat membru ieħor, il-ħaġa ssir komplikata għaliex l-ment tiegħi jitrattaħ fuq livell nazzjonali fl-istat membru tiegħi, u mbagħad jintbagħat l-awtorità Amministrativa fl-istat membru l ieħor fejn il-negozjant eh, ikun qed jaħdem, nafu li l-affarijiet ma jaħdmux tajbin hawnhekk, kooperazzjoni fir-regolamenti li teżisti. Din hija dan huwa regolament tal-2004-2006. Aħna m'għandniex suq uniku firigward rigward ta' segwitu ta' dawn l-ilmenti u l-protezzjoni tal-konsumaturi. Nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek dwar dan il-tlet mistoqsijiet, grazzi. Grazzi ta' sew, sinjura Ruler. Signor Turinen. U bat il-Signora Styler. U Signora Korazza Biltu kol. Iva, grazzi tal-prezentazzjoni. Jina għadni ma rajtix, imma sibta ta' sew interessanti ta' sew siwja. Jina kol qed insegwi direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi u naf illi għaw affarijiet marbuta u kol hawnhekk ma' din direttiva. Mistoqsija waħda dwar Pażna tlettaż wara l-armonizzazzjoni sħiħa, armonizzazzjoni massima. Jiena tal-limt illi il-blacklist oċi problemi. Ma nafx għandek xie eżempju, ma jien għandi eżempju wieħed. Mill-pajis tiegħi aħna kellna proibizzjoni dwar il-kupuni tal-iskont kull partit politiku ddeċida li dawn ma rriduhomx dawn joħolqu taħwida sħiħa aħna rridu neħilsu minnhom biex jibbenefikaw il-konsumaturi tagħna. U kulħadd qabel dwar dan fid-Danimarka imma minħabba din il-blacklist, din il-lista ta' proibizzjoni, din ma tinsabx fil-blacklist u aħna ma nistgħux nżommu din il-proibizzjoni. U għalija din toħloq problemi. Tista' forsi tikkummenta dwar dan, ma nafx jekk inti għandek xi idea tal-eżempju nazzjonali, ma forsi jekk tikkummenta tkun xi ħaġa tajba u nixtieq nirringrazzjak għall-bqija ta' diskussjoni, grazzi. Grazzi tassew, Sinjora Turinen, is-Sinjora e Styler. Grazzi, Sur President, grazzi tal-prezentazzjoni dan werina kemm għandna differenzi fl-istati membri tagħna. Jiena naħseb jekk il-kostituenza tal-Iskozja jkollha l-kupuni tal-iskont huma jkunu rabjati ħafna għaliex kien hemm politiku illi Skoċċiż illi għalli ma jridx ikun hemm dawn il-kupuni fil-gazzetti. Jiena interessata fl-aspett tal-B2Bs. Aħna kellna bosta ilmenti dwar is-City Guys, il-gwidi tal-ibliet, jekk il-B2B ninkluduhom f'dawn dan sa' isolv il-problema ta' dawn is-City Guys bejn il-negozji. Din hija mistoqsija waħda li kelli naħseb li hija interessanti wkoll il-kwistjoni C2C. Konsumatur għal konsumatur din dejjem qegħdin narawha eh, fuq websites bħal eBay pereżempju. Emmin jinqabad din in-nassa min jistri xi ħaġa li tkun differenti minn dik li ħaseb li qed jistri. Du naħsbu dawn l-aspetti kollha. Grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek għal istatna ħafna dwar xiex naħsbu, grazzi. Grazzi, Signora Stajre. Jekk niftakar sew mid-diskussjoni li kellna dwar il-prattiċi kummerċali inġusti direttiva dwar dan, kien hemm din il-kwistjoni marbuta mal-ambitu għaliex ħassejna illi aħna ma rridniex nagħmlu din il-proposta komplikata wis u jkollha pis fuq negozju. Iżda jider li hemm ċertu awtoritajiet li hekk qegħdin jagħmlu u hemm inħoss ukoll li għandhom bżonn ta' protezzjoni minn min, min dawn il-regolamenti ambizjużi wis. Is-sinjura kollha tsabilt u mbagħad isur xwab. Ma tsar ikonna xi rispons mill-panel tal-esperti. Grazzi, Sur President. Jiena żgur li intom li għandkom it-tfal esperjenzajtu eh, fis-supermarkets il-ġlida li tevita l-ispazju fejn hemm Mickey Mouse u l-cornflakes fejn hemm Star Wars fejn ikun hemm bamse wkoll. U tispiċċaw tiġġieldu il-ġimma fil-axija jew kella taqbad u tixti dawn il-prodotti biex eh, tgħix fil-paċi. Kemm il-darba intom strajtuhom biex eh, tfal joqogħdu kwieti. U importanti li nikkonsidraw il-konsumaturi l-iktar vulnerabli li faċli timmanipulhom u dawn huma tfal. Jien nixtieq nisma' l-opinjoni tal-esperti tagħna hawnhekk u vantaġġ mill-preżenza tagħhom. Grazzi tas tas-sew. Isu xwab. Grazzi ħafna jiena nasab li dawn l-istudji huma interessanti ħafna wkoll nixtieq nistaqsi mistoqsija dwar l-implementazzjoni. Jiena nasab li l-problema bażika tal immunizzazzjoni hija l-implementazzjoni fl-Istati Membri Jena nixtieq nkun jiena dil naturalment naf li dan kienx fattur li effettwani ħafna però inti semmejtu koll li Renju Unit implementaw dan bħala regolamentu l-Istati l-Ġermanja u l-Awstrija implementaw b'mod differenti u l-effetti negattivi eh, minħabba l-implementazzjoni, mod ta' implementazzjoni tal-Ġermanja, ma nistax nifimu eżattament, jiena nixtieq nkun naf jekk inti tistax eh, tispjegali għalfejn l-implementazzjoni li saret fir-Renju hija ħafna effettiva minn dik tal-Ġermanja. Good. Any other, um, any other members want to speak on the first round? Tajab, kus emxie membri uħla ixtiqju jitkellmu f'dan l-ewel round? Sur Ġalkowski. Għandi mistoqsija fil-qosor dwar din it-taħwida bejn il-kummerċanti u n-negozji l-iktar fuq l-internet u l-iktar dwar l-irkant fuq l-internet. X'taħseb inti dwar dan? Nistgħu din inqisuha bħala qarriqa fil-konfront tal-konsumaturi jekk pereżempju ikun hemm negozju illi jidher bħalli huwa kummerċant li qed ibih eh, affarijiet second hand u jipprova joħloq l-impressjoni illi eh, qed jagħmel akkwist tajjeb imma xi drabi ma jkunx hekk. Għaliex xi drabi naraw din it-taħwida li tinħoloq fuq l-internet. Nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek dwar dan. Qabel ma nistiden l-esperti. Nixtieq nilqa l-surmonti mill-naħa tal-Kummissjoni li huwa familjari mal-membri tal- dan il-Kumitat dwar il-ħidma tagħhom tiegħu f'dak li nixtaqsam id-direttiva dwar prattiċi kummerċjali inġusti. Nixtiequ li għamel xi kummenti wara diskussjoni, nixtieq nilqa' wkoll delegazzjoni speċjali mill-UMP minn Franza u kol għaw għaw persona mill-Ministeru Franċiż u kol li l-esta li tisma dwar pratiċi kummerċjali inġusti, issa kieġobkom tistaw tuġbu esperti un bat il-kollegi biex jikontribuxxu. Grazzi tassew tal-mistoqsijiet tagħkom biex niċċaraw ħaġa waħda jiena ser nibda bil-mistoqsija qabel tal-aħħar. Hija armonizzazzjoni massima u mhux armonizzazzjoni minima kontrarjament għad-direttiva dwar il-reklamar għarri e Jiena meċ il-trasformazzjoni ta' Renjoni ta' direttiva hija aħjar minn dik Ġermaniża jew tal-Awstrija hija differenti jekk inti tqabbilha jew jekk tinkludija fil-liġijiet li diġa jeżistu. Walla kja diffiċli illi negozju l-konsumaturi kun jafu kif tiġi implementata liġi ma dan ma jgħidx illi hemm xi għażla teknika aħjar meta mqabbla mal-oħrajn. Dwar l-auto regolamentazzjoni l-ewwel mistoqsija skont l-Organizzazzjoni eh, Ewropea jeżistu entitajiet autoregolatorji fl-istati membri kollha, imma ovvjament jiena ma stajx nibgħat il-kwestjonarji li saboċni stat membru. U għalhekk ikolli ngħid ma nafx kemm taħdem tajjeb Malta fl-Estonja jew fid-Danimarka. Imma ovvjament aktar ma tkun żviluppata l-liġi ta' kompetizzjoni inġusta f'pajjiż ikun hemm anqas eh, spazju għal entitajiet autoregolatorji għalhekk eh, fil renju jew fil irlanda l-autoregolamentazzjoni għandha aktar impatt meta mqabla mal-Ġermanja u l-Awstrija. Ik begrijp dat ik ook Nederlands kan spreken. Ja. Dank u wel. Ik wil graag een antwoord geven op de tweede vraag. Jien ser nitkellem bl-Olandiż. Jien nixtieq inwieġeb għat-tieni mistoqsija illi għamlilna Sur Jouvin. Dinja marbuta mal kustjoni tal-kas tal-perjer. Ija ta' siwi li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet fih dan id-direttiva dwar prattiċi kummerċjali inġusti Il-Qorti Ewropea hemmhekk proteġi li l-konsumatura bażi ta' artiklu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar drittijiet tal-bniedem. Diġajja ta' sentenza dwar sa l punt huwa leġittimu li wieħed jagħmel kummenti negattivi dwar kumpaniji oħra. Jina naħseb li dan huwa l-aktar approċċ xieraq biex nitrattaw din il-kwistjoni hekk diffiċli. Għalek għanna qafas minnaħa tal-Qorti Ewropea diġa. Biex bekk kummenti pal dawn li kawżaw ħsara li għamlu l-individwi minn jeddom din xaġa ħaġa li mhux koperta mill-materjali għandna disponibbli. Fid-direttiva tal-qabbil tal-reklamar din tapplika hawnhekk U għalhekk jiena nirrikmanda illi din il-kwistjoni tiġi indirizzata frabta mal-libertà tal-espressjoni. U mhux frabta mal-prattiċi kummerċjali inġusti. Um, um, Biex narġan wieġeb fissa għattilet mistoqsija dwar regolamentazzjoni 2004-2006 biex nitkellem dwar l-regolament 2004-2006 dwar kollaborazzjoni tal-Aġenziji tal-Infurzata tal-Konsumatur, irridu l-ewwel qabel kollox nieħdu konsiderazzjoni l-kooperazzjoni. Ma tagħtix dritt lil konsumatur individwali imma hija dwar kooperazzjoni bejn l-Aġenziji ta' infurzar. U skont l-istudju minn tal-Kummissjoni Ewropea dawn jaħdmu tajjeb imma hemm xi dewmien u hemm xi spejjeż involuti jekk ikun hemm xi infurzar transkonfinali. U għalhekk hemm marġni ta' għal titjib jekk l-infurzar ma jaħdimx tajjeb l-infurzar ta' direttiva. Jina kelli din is-sessjoni fejn aħna tkellimna dwar nuqqas ta' nfurzar b'saħħtu l-istess japplika din id-direttiva jekk l-infurzar ma jkunx tajjeb u ma jaħdimx tajjeb. Mela allura dan ma jgħinx biex nwieġeb pal mistoqsija li jmiss dwar armonizzazzjoni massima u għalix għannes wieħed il-blacklist mhuwiex jaħdem daqshekk tajjeb. Jiena naħseb il lan tal-blacklist huwa għalli jagħti xi jgwida fuq livell nazzjonali biex ikunu jafu x'inhu inġust f'ċerti ċirkostanzi imma meta huma japplikaw dan għallunna ċi partijiet interessati xorta waħda huwa diffiċli għaliex huma jridu jiprofaw ċertu rekwiżiti li għaw taħt għannes wieħed, pereżempju numru 28 tal-ewwel għannes li huwa marbut mal-mistoqsija tiegħek dwar il-protezzjoni ta' tfal. Dan jgħid illi it-tfal ma jridux ikunu soġġetti ta' reklamar biex huma jikkonvinċu l-ġenturi tagħhom biex jixtru xi ħaġa imma id-direttiva ma tgħidinniex minnu minnu ma tfal u din tiġi interpretata b'mod differenti fi stati membri. U ma persuni taħt is seba snin, taħt 12 il sena. U għalhekk hemm bżonn taktar interpretazzjoni, interpretazzjoni aħjar għaliex inkella din ma tkunx ta' suċċess kif wieħed jistennija li tkun. Dwar l-armonizzazzjoni massima. Tom semmejtu l-eżempju ta' Danimarka, anke fil-Belġu u fil-Ġermanja u kien hemm żewġ każijiet preliminari diġà ddeċidithom mill-qorti. Iva, jiena naħseb illi dawn id-deċiżjoni tal-qorti juri l-armonizzazzjoni massima tmur lilin mill-liġijiet nazzjonali. Tmur aktar lilin minn dak li stennew l-istati membri fil-bidu. U għalhekk jista' jkun hemm aktar deċiżjonijiet illi joħorġu fejn l-istati membri jridu jaħdmu aktar biex jimplementaw id-direttiva jew jadottaw liġijiet li diġà jeżistu liġijiet nazzjonali fid-direttiva. Bat dwar il-City Guides. Dwar il-prattiċi ta' kumpaniji li ħejju dawn is-City Guides, dawn il-gwidi tal-ibliet. Sanaw nafsilu. ilu Aħna diskutejna rapport hawnhekk fejn aħna minna rakkomandazzjoni, jien nixtieq infakkarkom dwar dan. Għamilna rakkomandazzjoni għal fatt illi fid-direttiva l-oħra dwar ir-reklamar komparativ u għarriqi aħna irdu nużaw l-istess dispożizzjonijiet pa' direttiva dwar prattiċi kummerċjali inġusti. Ġifieri, irrid tkun hemm blacklist li tiġi preparata fejn uħud minn dawn il-prattiċi B2B nejdu illi huma mhumiex aċċettabbli. Waħda dawn il-prattiċi tista' tkun li jindbatu fatturi li mhumiex ta' bilħaq fatturi. fir ta' dawn il-gwidi tal-iblata li bliet huma kumpaniji żgħar fl-Ewropa illi jispiċċaw għarri imqarqab dan il-mod. U aħna din rakkomandazzjoni hemm għasena għasen nofsilu. I think the two remaining questions relate to Jina naħseb nistoqsijiet li fadal ma marbuta mal-protezzjoni ta' tfal u mal-pozizjoni tal-konsumaturi fi rigward ta' eBay u kif il-kummerċanti u il-konsumaturi definizzjoni tagħhom irdu jiġu applikati fi rigward tal-beħ fuq il-bej. Jien nixtieq nitkellem dwar eh, punt 28 tal-ewwel annes fi rigward ta' tfal li jgħid li kull reklamar ma jridx ħeġġeġ it-tfal biex jikkonvinċu l-ġenituri tagħhom jew inkella biex jistru xi prodotti reklamati għalihom. Din mhijiex ġusta f'ċertu f'ċirkostanzi kollha. U hemm dispożizzjoni oħra ta' direttiva illi titratta dwar il-protezzjoni ta' tfal. Din hija f'artiklu 5 numru 2 itrabe illi tgħid illi jekk hemm grupp speċjali ta' konsumaturi li huwa interessat u qed irid tieħu in konsiderazzjoni jekk dan il-grupp huwa speċjali pereżempju jekk dawn mhumiex konsumaturi żgħar. Ullek id-direttiva tappoġġa l-idea li hemm xi gruppi ta' konsumaturi illi jeħtieġilhom protezzjoni speċjali, iżda ovvjament dina trid tiġi applikata min-naħa tal-qorti. Fi rigward tal-kummerċanti second hand, dawk jew inkella dawk in-nies li jbieħu fuq eBay naħseb illi huwa diffiċli illi wieħed jiddeċiedi meta jibdaw jispiċċa l-istatus ta' konsumatur ta' persuna meta huwa jsir negozjant. Per eżempju l-uffiċċju tal-kummerġ ġust, meta aħna minna l-intervista aħna semmejna b'mod speċjali il-beħ ta' affarijiet fuq eBay u il-problemi li nistgħu niltaqgħu magħhom dan il-persuna jkun konsumatur jew inkella jkun negozjant jew kollu negozju. Per eżempju fil-Ġermanja jekk persuna huwa power seller fuq eBay huwa meqjus bħala persuna li għandha negozju. Forsi hemm bżonn ta' aktar linji gwida dak l-għandu xaqsam id-deċiżjoni tal- tal-qorti. Jek xaħattu dwar jekk xaħattu ix konsumatur jew inkella jekk xaħattu ix persuna li għandu negozju. Hemm xi esperti oħra jridu jkummentaw? Għandna aktar ħin disponibbli jekk xaħattu ħadd oħra jixtieq jitkellem dwar dan. Imma forsi ser ngħaddi l-mikrofonu surmonti biex iwieġeb. Għaliex naħseb illi l-iktar ħaġa interessanti għal kwistjonijiet illi tqajmu mill-reklamar għarriqa tkellmu kol dwar il-kwistjoni tal-UCPD kustonijiet marbuta maħħa u koll. Kien hemm materjal interessanti li ma kenix ċans nistudjaw, għallis samma l-koll irridu nindirizzaw, għallis fil-analiżi ta' kien hemm kumment interessanti dwar l-infurzar ġenerali tal-UCPD. Dan kien oġġett ta' studju ta' dan il-kumitat fil-mandati preċedenti. Għak joġbok sur monti, forsi t-tix t kommenta li dan ikun fil-interess ta' dan il-kumitat. Grazzi. Grazie ħafna, Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil dan il-Kumitat tal-li eh, ħareġ kontratti għal dawn li żewġ studji ċellenti li taw informazzjoni siwja fuq eh, l-aktar kummerċi l-aktar prattiċi kummerċali eh, li ma kif suppost online u taw informazzjoni fuq l-applikazzjoni ta' direttiva u anke ta' stampa ġenerali ta' diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu biex ikun hemm forzar ta' leġiżlazzjoni fl-istati membri allura jiena fiduċjuż illi l-istudji ċertament ser ikunu ta' interess għal sur ġuva fit-ħejja rapport jew fuq l-impatt tar-reklamar fuq l-imġiba tal-konsumaturi. Fl-istess waqt dawn aħna ħan iswom żgur fitħejja tar-rapport dwar l-applikazzjoni ta' direttiva fuq il-pratiċi kummerċali li mhumiex kif suppost. Is-suppost ħad toħroġ is-sena d-dieħla. Nixtieq nitkellem fuq żewġ punti speċifiċi l-ewwel nett dak ta' ċertezza legali u dak tal-infurzar Fu l kwistjoni tal-infurzar direttiva tarmonizza b'mod sħiħ id-dispożizzjonijiet sostanzjali tal-Istati membri fuq il-prattiċi kummerċjali li mhumiex kif suppost mingħajr ma tindaħal fuq is-sistemi ta' infurzar fl-Istati membri għax xi tradizzjonijiet tal-dritt tal-Istati membri fuq l-infurzar huma differenti minnaħa naħa għandek pajjiżi bħal Ġermanja li jirrappreżentaw minorità illi għandhom bis sistemi privati ta' forza għand il-pajizi par renju Unit jew l-Italja illi għandhom fil-parti l-kbira sistema pubblika ta' forzar. Kif aħna rajna fil-komunikazzjoni tagħna dwar l-infurzar ħarġet is-sena l-oħra fuq l-akit tal-konsumaturi Infurzar effettiv tal-irġi tal-konsumaturi jeħtieġ taħlita blaħjar mod bej l-infurzar pubbliku dak privat fejn l-infurzar pubbliku dejjem ikollu predominanza. Nejidrilna li kien ikun ideali li kieku l-istudji isu l-esperjenza ta' pajizi li għamlu espożizzjoni ta' direttiva fina, bħal per eżempju l-Irlanda u l-Italja. U fejn l-autoritajiet tal-infurzar pubbliku qed jiksbu riżultati tajba ħafna fl-azzjonijiet tagħhom ta' infurzar. Dak għandu xaqsam ma' ċertezza legali Din hija direttiva AFAS, hija leġislazzjoni orizzontali li xi drabi fija kunċetti astratti kif semmejt int fl-istudju pal per eżempju diligenza professjonali. Dawn jeħtiġu naqra gwida. Aħna jidrilna illi l-attivitajiet tal-Kummissjoni f'dan il-qasam diġa għedin jtejbu ċertezza legali f'dak nxaqsam xaqsam mal applikazzjoni ta' direttiva u kol. Nireferi għonek per eżempju fuq il-dokumenti ta' gwida li ħareċ mill komissjoni s-sena l-oħra u li huwa dokument li l-ħin kollu qed jitbidel, ġifieri huwa dokument li qed jiġi aġġornat mill-Kummissjoni skont iż-żmien. Qed nirreferu wkoll għal bażi legali illi aħna naf moħna illi nwaffqu minn Novembru ta' din is-sena u li ħajkun fija prezentazzjoni tal liġijiet tal-istati membri u tal-kazistika b'mod li wieħed ikun jista' jqabbilhom. Lan u li mażmin eh, ħajżidu l-każijiet qudiem il-qorti tal-ġustizzja. Tiġa eh, eh, interpretat id-direttiva b'mod stret ħafna U dan ser eh, nistennew li wassara l aktar ċertezza legali fuq l-interpretazzjoni ta' dispożizzjoni ta' direttiva legali ħaġa ġizom u dimajnejna i ħafna stati li ftit stati membri eh, għamlu traspożizzjoni eh, meta suppost u ħafna stati membri kienu tard ħafna fit traspożizzjoni. Nixtieq nagħlaq bl-infurzar transkonfinali aħna għandna mekkaniżmu li huwa regolament fuq eh, l-infurzar tal-ħarsin tal-konsumaturi, ġifiri dan huwa mekanizmu biex nraznu il-kazijiet taksur ta' natura transkonfinali. Il-direttiva tħares lejn eh, l-interess kollettiv tal-konsumaturi, mhux tal-interess individwali tal-konsumaturi ma mod kollettiv. Jekk ikun hemm pratika kummerċjali mhix suppost li tkun taħsara għall interess kollettiv tal-konsumaturi fuq li jgħixu fi stat membru ieħor, x'jiġri f'dak il-każ jekk l-awtorità tal-konsumaturi fejn <clears throat> hemm dawn il-pratiċi li qed jiġru tiġi marfa u jekk din tkun ikkawżat din il-prattika biżejjed dan il-konsumaturi dak l-istat membru din qed titlob għajnuna lil awtorità oħra, awtorità simili f'stat membru ieħor fejn ikun il-kummerċant. Imbagħad l-awtorità tal-pajjiż t-oriġni tal-pajjiż fejn hemm il-kummerċant jkollha tistħarreġ il-prattika u jekk il-prattika ma tkunx kif suppost dik il-prattika trid tispiċċa imma din hija ħaġa li għandha x'taqsam mal-interessi kollettivi tal-konsumaturi. Grazzi. Good. Well, thank you very much. And... Tajjeb, grazzi. Eh, lill-esperti tagħna u kif ukoll is sur eh, Monti u l oħrajn li tkellmu. Forsi mena lura ngħaddu għar-rapporter lura, forsi jekk inti tixtieq toħroġ xi ftit konklużjonijiet għandna naqra ħra ħin disponibbli jekk forsi tixtiequ tagħmlu xi mistoqsijiet. Imma naħseb hawn ħafna affarijiet li eh, nostorbu minn dawn ir-rapporti, però forsi tkun tixtiequ tagħmlu kummenti wara. Mena, eh, Surġivan, Ġivan biex forsi tikkonkludi ta' din l-iskeda r-rapporti tiegħek, grazzi ħafna Sur President. Wara l laqatana tagħna tal-lum u kif ukoll il-laqa li kellna qabel li kellna fil-kumitat nista' nislet dawn it-talimiet l-ewwel net. <clears throat> Fuq ir-relazzjoni eh, bejn il- reklamaru l-konsumaturi jem zewċ affarijiet zewċ nata sidu naħarbom l-ewel net reklamu mardux najdu li huma zina mill-ewel u t-tini ħaġa illi ma nkunux sempliċi ġifiri li naħsbu li kollox huwa tajjeb din l-aqwa dinja. Ovvjament reklamaru reklamar huwa meħtieġ eh, għall-ekonomija Eh, eh, biex jisu zejt għall-ekonomija u kif ukoll għall tal-konsumer tagħti libertà lill-konsumaturi sakemm eh, tkun trasparenti u tkun kif suppost. Far-rapport ta' inizjattiva propja <clears throat> li tkellem dwar sur biżoj qabel, aħna limitati żmien u anke bil-klim li nużaw u għallura li tfassal rapport fuq l-impatt tal-reklamar eh, fuq l-inġiba tal-konsumaturi fi tlita jew erba paġni biss iġibek biex tagħmel għażla. L-għażla kienet din. L-ewwel net kif intqalet ta' drabi hawnhekk kellna nħarsu lejn il-kwistjoni tal-ħarsin tal-persuni l-aktar dajfa il-liġi fl-oqsma kollha <clears throat> mod partikolari biex inħarsu l-dak li huma l-aktar vulnerabli u kanna attenzjoni partikolari għal din il-ħaġa. U t-tieni ħaġa, dan dirinna li kien element importanti ħafna il-mezzi ta' komunikazzjoni jevolvu peffa kbira mumkin reklamar. Min kien ma' ftit snin ilu illi jekk taqra l-emails privati tiegħek għax taqgħed jiġrilhom tafux eh, kun eh, qed jippermetti illi inti tirċivi reklami mirati fuq l-imġiba tiegħek hemm ċertu operaturi li jaqraw dak li għandek inti fl-email privati u jarawx fihom u jgħidu isma' dan iħobb dan jew ħaġa oħra. U jibatu lek reklami skont dak li jaraw siti per per eżempju fuq forums, soċ, forums eh, soċjali ħolqu eh, tip ta' reklamar illi mhux tradizzjonali. Allura il-reklamar fuq l-internet għandu jkun it-tieni element f'dan ir-rapport fuq kif dan ir-reklamar qed jolqot il-konsumaturi. It-tielet net ma nagħmlux seminar it-tagħlim u aħna fimna li aktar ma reklamar isir aktar intelligenti rfinut u li jużaw tekniċi li huma intrusivi, però li ma jurux li huma intrusivi, il-konsumatur irid jiġi imdawwal u irid ikun ċittadin li kun jaf eh, din l-informazzjoni. U allura t tielet kapitlu għandu jkun fuq il-pedagogja, fuq il-talim, fis ġenerali tagħha. Fl-ħarnet, il kummissjoni semmit eh, dan il-punt tajjeb ħafna. Dan kollu jrid isir eh, skont l-evalwazzjoni tal- direttiva fuq il-pratiċi kummerċali li mhumiex kif suppost jidu noħorġu tal-limit minn din il ħagġa u dak li qed nippruvaw nagħmlu b'mod partikolari bis-saħħa tax-xogħol illi eh, sinjuri għamlu qabel. <clears throat> Mena, Sur President, fuq l-pjanar. Ħajkun hemm prezentazzjoni tar-rapport fil-Komitat jekk taqbel fit-13 ta' Settembru jidirli Għadha ta' tal-luqa l-elementi ser tkun għal-bidu ta' Ottobru isu Ekkal ħabta tal-5 ottubru għax dik hija data li ġiet proposta lili u aħna nasbu li ser ikun hemm votazzjoni fl-inkoll l-ħar ottubru, 26 jew 27 ottubru. Sur President, dak huma dati li għandi ma nafxu miex dati tiegħek ukoll. Biex hekk eh, nadattaw ruħna ħalli matura ħsib ukoll fuq dawn l-affarijiet. <clears throat> Grazzi ħafna, Iva u għana ħirqana li nisimaw dawn l-affarijiet kolla u iżmin żmien eh, li għanna pjanat eh, nistennew li permettilna li konna biżejjed ħin għal dan ir-rapport importanti u sinifikativ kif qed nistennew. Għanna ħafna materjal tajjeb li ħajjena mhux biss fir-rapport imma wkoll fil-konsiderazzjoni ta' xi aspetti li għandhom x'jaqsmu mal-armonizzazzjoni fid-direttiva fuq eh, id-drittijiet tal-konsumaturi li sur xwab qed imexxina fuq dawn ser ikunu siju wkoll ukoll dawn l-affarijiet għax kif għalinna s-sur monti mill-Kommissjoni, il-Kommissjoni ħatam il-revizjoni tal-direttiva fuq il-prattiċi kummerċali li mumiex kif suppost. ħaġa li aħna nixtiequ illi <clears throat> aħna nkunu voluti fija. Waru dawn id-dokumenti wkoll ħajatu kontributu f'dan il-proċess. Nixtieq nirringrazzja li tim ta' esperti tagħna boħra tal-li taw sema f'dan ix-xogħol u ċert li ser ikonu l-opportunità biex nistidnu ħalli jerġgħu jiġu ħalli jikkontribwixxu fuq ix-xogħol tagħna fuq il-liġi tal-ħarsin tal-konsumaturi għal matul 18-il xahar li ġejjin. Mena, grazzi ħafna. <clears throat> Mena, allura ħanalaq din il-laqa Il-komitat l-lum wara l-ofsinar ħajerġa jistokta fit-tlieta, imma rrit nfakkarkom li m'għadniex, ma nkunu f'din is-sala. Is-sala l-lejla hija tlieta qed tnejn fil-bini Altero Spinelli ġifiri kjoġobkom kollegi għaraw li ma tħallux karti hawnhekk l-lum wara l-ofsinar eh, fit-tlieta għandna żewġ punti ħankomplu xogħol fuq l-istandardizzazzjoni Ewropea. Imbagħad fl-erba' escort is-sur Panzeri ħaj jippreżenta rapport jew fuq Eh, liġi eh, ċivili u rabta ta' dan mal-programm ta' Stokholma. Qed nistennew l inspiċaw għal-ħabta tal-erba' u nofs. Mena narakom dak il-ħin, grazzi.